l-inġust li qed jiġi biex innevitaw elezzjoni ewropea li ċertament intom ilkoll qegħdin tippruvaw tagħmlu is-sinjura may għamlet l-istess għax din ħadd intrebaħ mill-partit tas-sur Faraġ. u jekk le jekk ma jkollkomx din l-elezzjoni l-elezzjoni ġenerali fl-ingilterra ser tintrebaħ mill-partit tal-brexit tas-sur Faraġ. irridu nneħħu l-eurocult mill-parlament ġewwa Westminster biex ikollna Brexit sura ta' nies. Jiena qatt is-sur li mhux jagħtaw illum li huwa negozjatur eċċellenti illi l parlament Ingliż ma jistax ma jistax jaċċetta jekk ħattuna, jekk m'intomx ħattuna deal ġust. Però l eurocalt jidher li huwa iktar importanti għall eurocaltis biex jaċċertaw illi iżommu l-kult tagħhom flimkien il-proġett tagħhom jibqa' għaddej u ma jkunx hemm eh, din biqli eh, eh, favur iċ-ċittadini Ewropej. Jrid ikun hemm inċentiv, mhux ma jridx ikun hemm inkwiżizzjoni dawk l-individwi illi m'għandhomx irridu forsi anke nitalmu mill-istorja forsi. Is-Sur Lamberts pereżempju għandu jitgħallem mill-istorja. In-nies li kellhom il-ħsibijiet tagħhom fl-inkwiżizzjonijiet tagħhom fi żmien Spanjoli li kienu qegħdin jiddominaw lill ewropa qed iwaqfu lin-nies li jaħsbu għal rashom dawk ir-ribellioni tagħhom kontra l-Inkwiżizzjoni waslet għad-demokraziji f'pajjiżi tagħhom u fir-Renju Unit. Grazzi imnalla kienu huma dawn il-free thinkers tal-lum, il-free thinkers tal-lum, huma dawk li intom issejħu il-populisti. Personalment nixtieq inkun populista milli nkun non populista li qegħdin forsi tinjoraw jew dawk li qed tiddeskrivu bħala populisti ħajjina nataw is-siġġu tagħhom fl-Ewropa kollha u f'dan il-Parlament u ħaj ħajiddominawha. U ħajbidlu radikalment l-Ewropa jew ħajqirduha jew jew tmur għalajn l-affarijiet jew inkella tinqeret l-Ewropa hija teddida għad-demokrazija Ewropea daqskemm kienet l-Inkwiżizzjoni fis-seklu 16 lejn demokrazija u ħsibijiet liberi. Il-Prim Ministru Karen qal illi m'għandniex ninkwitaw fuq l-immigrazzjoni u ħafna nies iridu jiġu joqorbu lejn pajjiż jew kontinent stabbli demokratiku mantijomx tort li kieku jiena kont qed ngħix fit-tielet dinja li ma kinitx Ewropa jiena rrid niġijaw ukoll. Min jista' jtihom tort il dawn in-nies li jiena kieku jiena kont fil-pożizzjoni tagħhom kont nagħmel hekk madana kollu jekk in-numri jinbidlu il-filosofija u n-natura demokratika tal-kontinent Ewropew dan mhux fl-interess taċ-ċittadini jew li qed jgħixu hawn jew tad dnies li qed jiġu hawn ħajkun hemm diżastru. Jiġifieri l-Ewropa, sinjuri, tista' biss tibqa' fil-wiċċ permezz ta' regola bil-kunsens u mhux bil-forza li ġiet użata fuq ir-Renju Unit. Intom beżajtu ħafna pajjiżi iżda mhux b'mod tajjeb. Grazzi ħafna, Sur President. È vero, onorevoli. Onorevoli, għandek raġun. Onorevoli Coburn tkellem iktar mill-ħin li jena nata lilu iżda li l-presidenti kollha tajthom iktar ħin ma nistax nati iktar ħin l wieħed jew il-liħor. Ir-regoli joddu għal kulħadd tal-grupp tal-, -grupp tal INF l-Onorevoli Bej. Nirringrazzjak President, Sur Prim Ministru il-nirien li erdu il-Notre Dame ta' Pariġi juruna li il-wirtan huwa verament fraġli. Naraw em, verament simbolu ta' ċilivizzazzjoni Ewropea li tinqeret bil minn Nirrien verament em, ġabitna verament inħossu għal dan l-drammatiku. U nafu li dan il-bini nisperaw li jista jerġa' jsib dan it-teżor anki it-tunika ta' San, St. Louis u anki il- il-kuruna ġew salvati. Nisperaw li dan il-bini nerġaw nirrestawrawha il-wir il tagħna, iċ-ċivilizzazzjoni Ewropea u n-nisranija tagħna Honorable Prim Ministru, inti semmejt l loro xettiċi u taħseb li dawn imorru kontra il-bini tal-Europa. Inti tizbali aħna nemnu fl-Europa, aħna perswazi li hemm ċivilizzazzjoni, kultura komuni tagħna Ewropea u flimkien nistgħu nelbu l-isfidi li ntaqgħu magħhom. Imma din il-volontà ukoll iridu narawha bċertu luċidità. Inti et ukoll li l-immigrazzjoni ma nistgħux inwaqfuha. Imma r-realtà nistgħu nirreaġixxu u Matteo Salvini ta' kuljum jurina li nistgħu niġġildula imma hemm żewġ għażliet. Imbanda Sur Avramopoulos il-Kummissarju jgħidilna li hemm bżonn li naċċettaw l-immigranti biex nagħmlu tajjeb għad-defiċit demografiku u mbagħad fl-Ungerija u fl-Italja gvernijiet kuraġużi li daħlu linji ta' politika eh, soċjali, fiskali biex inkoraġixxu natalità il-numru ta' twelid twelit fl-Ewropa. U mux ninkoraġixxu l-immigranti jiġu għaw. Fl-ekonomija l-Unjoni rajna li neħħit il naraw il-protezzjoni kontra il-posted workers, il- su għawlini, il-fat li jem il tarifi ta' dwana u anki il-ftejmiet ta' kummerċ ħieles. Il-protezzjoni kollha għal swieq eh, intern u ħafna drabi il-kontinent Ewropew jintuża bħala spazju fej kollox jaddi. Dejjem jiġifieri qed nitkellem fuq l-ekonomija dan għad detriment għal ħaddiema tagħna. Għalhekk għandna dawk li konsidru li l-ispazju ekonomiku tagħna li huwa miftuħ għal kulħadd u mbagħad oħrajn li jaħsbu li għandu jkun protett Meta nitkellmu fuq l-istituzzjonijiet tagħha l-Ewropa titkellem fuq id-demokrazija naraw ġifieri l-Kummissjoni Ewropea kif taħdem smajt is-soċjalisti Sur Weber u dawk li jaqblu ma' Macron li jgħidu li fil-federalizmu rridu nkomplu u neħħu l-unanimità il-vot ġifiri anki l-qualified majority biex ikonna naddu dejjem għal-maġoranza sempliċi. Bekk ġifiri il-Kommissjoni tkun iktar autoritarja l-Europa tal-Kooperazzjoni tan-Nazzjonijiet eh, jew inkella l-Europa tal-Kummissjoni li trid iktar federalizmu baqa biss ħames ġimgħat għall-elezzjonijiet Ewropej. Il-bini tal-dan il-proġett Ewropew qiegħda f'salib il-toroq. Il-kontinent tal-Ewropa ovvjament għandu potenzjal biex jagħmel spin tal-qudiem eh, biex flimkien in-nazzjonijiet tagħna nkunu mexxejja fuq il-livell dinji. Imma hemm bżonn li eh, toħroġ mill-loġika teknokratika l-Ewropa tal-lum l-Ewropa trid tibni fuq l-ekonomija tagħha l-Ewropa, in-nazzjon u l-popli tagħha se tkun għandhom ikunu fil-qalba tagħha l-identità għall-eruq tagħha u ċivilizzazzjoni biex issalvhom għax inkellek ma tagħmilx hekk kollox se jintilef. Is-sur Golnix. Prim Ministru, inti tkellimtinna fuq il-ġejjini tal-Ewropa, rridu nkunu sinċiri. Jekk aħna ma nbidlux l-perspettiva tagħna, il-ġejjini huwa ikraħ. Jina, f'dawn is-snin li għaddejt f'dan il-parlament rajt affarijiet perversi, kważi tal- ankis kważi biex nejdeskrivjom sataniċi aħna narraw li l-Europa min jgħat fil-Kummissjoni jaħsbu li jistaw jiddeċidu kollox fuq il-nies tal-Europa direttivi biss, regoli, restrizzjonijiet imma dejjem miftuħa l-kompetitività minn pajjiżi li m'għandhomx xejn jaqsmu magħna. Onorevol Prim Ministri, inti f'pajjiżek eh, ħlistu mill-oppressjoni tal-Unjoni eh, Sovjetika. Imma hawnhekk fl-Ewropa qed naraw eh, l-istess xejriet. L-Ewropa rridu nibnuha fuq il-valuri veru ta' ċivilizzazzjoni, fuq il-ħajja u mhux l-abort, fuq il-minoranzi sesswali li dejjem inkasbruhom il-fat il-moviment ħieles tal-persuni u tal-merkanzija mhux dejjem iġib eh, level ta' iġina aħjar. Hemm bżonn ikonna programmi preċiżi, konkreti sabiex ċittadini kunu jistgħu jaraw kemm se jqumulhom kemm se benefikaw minnhom. Il-poplu qed um kontra dawk li ma jirrispetta jirrispettahomx li ma jirrispettax il-volontà tagħhom. Anki hawnhekk aħna ippruvajna inxejnu il-gideb eh, li, eh, jenaħt jingħad fuq dawn il-patriotti. l ipokrizija li hawn hawnhekk il-poplu issa qed jara eżatt x'inhi. Il-libertà ta' nazzjonijiet hija l-kondizzjoni jekk irridu ċivilizzazzjoni Ewropea tkompli viva il-popli eh, ħilsa eh, f'din f'din il-komunità ta' nazzjonijiet li tiġġedded. Minħabba li l-vot huwa bassara għal nofsi għan ixtieq li kulla jitkellmu daw kollha li xtaqu li jitkellmu jipparteċipaw fil-proċedura tal kaċdija u jekk joġobkom żommu mal-ħinijiet stipulati għax inkella nispiċċaw li mhux kulħadd ikun jista' jitkellem, ġifier minħabba l-fatt li din hija l-aħħar seduta nixtieq illi kollha joħorġu minnaw mill-kontenti fosthom il-Prim Ministru Karens. Nati t-tweġiba tiegħek għall-ewwel tweġibiet Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. L-ewwel intervent kien twil, dan l-intervent ħajkun ħajkun konċis. Hemm żewġ modi biex nittrattaw id-differenzi tal-opinjoni. L-aħjar mod huwa il-mod kif jagħmelek tagħmelek din is-sala. Niddiskutu, nisimgħu x-xulxin, nirrispettaw ix-xulxin, iżda mbagħad fl-aħħar mill-aħħar nivvotaw u mmexxu. Mod ieħor xi ħaġa li f'pajjiżi kien esperjenza għal ħafna snin meta kien okkupat mill-Russja. ċewe, m'għandekx ebda opinjoni, m'għandekx vot, ma tistax tagħti l-opinjoni tiegħek xi ħadd ieħor jiddeċiedi għalik u jwarbek huwa ċar illi dwar limi l-aħjar limu l-aħjar mod. Jiena dispost illi niddiskuti ma' kulħadd li jemmen illi direzzjoni hija illi tajba irija naħdmu flimkien. Din hija s-saħħa u s-seta tal-Ewropa, il-fatt illi ilna nżommu, nxinna nżommu diversi pajjiżi individwali b-identitajiet, lingwi, kulturi tagħhom, eh, storja indipendenti Interrelat, interrelatata fl-istess ħin nistgħu naħdmu flimkien niftħu l-frontieri tagħna għall-kummerċ insibu mod u maniera biex naqdu flimkien ir-riżorsi tagħna lejn leħen b'saħħtu fuq skala dinji l-Ewropa għal xi ħadd illi ma jafx x'inhuwa l-Unjoni Sovjetika m'għandu xejn in komuni mal-Unjoni Sovjetika. Din hija Unjoni ta' rieda, volontà ta' parteċipazzjoni mill-istati membri, parteċipazzjoni mill-ċittadini. U aħna qed narawha illi jekk iċ-ċittadini jbiddlu l-opinjoni tagħhom ħadd mu ħajqod hemmhekk jostakolhom. Hija Ewropa ħilsa huwa esperiment uniku l-Istati Uniti huwa pajjiż ibbażat fuq l-immigrazzjoni. in-nativi Amerikani ma tantx għandhom jgawdu minn ħafna ħafna drittijiet fl-Amerika. In-nies li aħna nsejħulhom Amerikani jorġinaw mill-Ewropa, mill-Afrika, mill-Asja, jorġinaw mill-kullum kien. Bl-eċċezzjoni li dawn iħallu xi ħaġa warahom u jsiru xi ħaġa flimkien. Iżda fl-Ewropa ħadd m'għandu bżonn imur imkien. Aħna nistgħu nżommu l-lingwi l-identitajiet tagħna u ninaqdu flimkien fuq livell politiku, fuq livell ekonomiku biex iktar u iktar inkunu nistgħu nħarsu l-interessi taċ ċittadini tagħna. Din hija d-direzzjoni tagħna m'għandna nagħtu manna inċedu xejn, nistgħu naqdu r-riżorsi tagħna flimkien naqdu r-riżorsi tagħna bħala individwu wieħed aħna iktar b'saħħitna bħala unità kollettiva. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Prim Ministru għal għal diskors tiegħek is-sur Kelam. Grazzi ħafna President. Dan huwa wkoll l-aħħar diskors tiegħi f'dan il-Parlament u inti semmejt illum naħseb illi għandna bżonn ċertu serjetà nisaqsu li nfusna x'iktar jista' jsir u x'kien u x'ġi ttraskurat. Il-Parlament Ewropew insista li jivvaluta ċertu atti kriminali fosthom dawk assististi dan mhux di mhix problema storika hija problema ta' kuljum għal dawn l-aħħar il sena jekk il-KGB ingħata l-istess verdett bħala organizzazzjoni kriminali ma jkun hemm ebda opportunità illi uffiċjal tal-Gestapo seta' wassal għar repubblika Sovjetika tal-lum. Fejn kien hemm stabiliment ukoll ta' stat ta' mafja, dan l-istat jista' forsi jissokta permezz tal-korruzzjoni russa 1.3 triljun dollari ġew maħsula fil-banek tal-punent jekk aħna immexxu biex nagħlqu dawn il-flussi ta' flus is-sur Putin ma jeżistix iktar, jispiċċa ma jeżistix iktar. Voglio ringraziare l'onorevole Kelam che è stato per tanti anni. Nishtiq nirringrazzja għax kien kien MP ta' eżempju għalija minn dejjem kien eżempju. Jiena nammira ħafna nammira ħafna għal mod li bih ġielet għad-demokrazija. Nirringrazzjah għal kontribuzzjoni li għamel lill-Ewropa tagħna u lil dan il-Parlament. hija huwa l-aħħar tal-mandata dan il-Parlament u naħseb wasal iż-żmien illi nuru rispett għal diskors pro-Ewropew nuru ċertu gratitudni għal dawn id-diversi dibattiti mal-kapijiet ta' stat u mal-Prim Ministru fil-Parlament Ewropew. U naħseb illi wasal iż-żmien illi nilqaw u nappoġġaw ix-xogħol tal-President Juncker illi tak ċertu eloġi. Iżda għandi xi punti l-ewwel net inti qed illi mhux niġildu kontra l-populiżmu, iżda niġildu kontra l-kaġun tal-populiżmu, mhux kompatibbli, mhux kompatibbli. Meta inti inti smajt ċertu affarijiet li tqalu dan il-Parlament m'għandniex niġġieldu kontrihom ukoll l-immigrazzjoni, irridu nsaħħu l-frontieri esterni tal-Ewropa, iżdi inti maċ kelma dwar is-solidarjetà, kunċett li huwa mandatorju tat-Trattat tal-Ewropa, is-solidarjetà fost l-istati membri naj naħdmu flimkien ġestjoni komuni u ukoll tal-flussi migratorju u min qed ifittex l-azil. Grazzi ħafna, Onorevoli Starbatti. Herr Präsident, äh, Jean-Claude Juncker hat gesagt, man muss Europa lieben. Jean-Claude Juncker qal illi rridu inħobbu nħobbu l-Ewropa, jiena nħobba l europa Pero jekk ħanamlu dan irridu narfu id-djufijiet fl-Ewropa. Jiena smajt hawnhekk illi ma nishtiqux nissagrifikaw l ċittadini tagħna fuq l-art tal-Ewropa irridu namlu l-affarijiet għazzaza biex dawn ma jitilqux mill-Ewropa. Naċċertaw li jkun hemm xi ħaġa illi ħażhom ma' Prim Ministru, inti tkellimt dwar il-fatt illi aħna neżiġu illi jkollna swieq regolati. Għandna żewġ swieq ċentrali li huma regolati. Ċoe, l-rati ta' skambju u r-rati tal-interessi dawn huma rati fissi. U irrid ikollna ċertu flessibilta band oħra għax mbagħad l-aġġustament isir permezz tas-suq tax-xogħol u dan huwa l-iktar avviċinament diffiċli li nixtieq nara għall parlament illi ma nibqgħux ngħidu illi għandna nissagrifikaw lin nies irridu nsibu x-xogħol għan-nies għaċ-ċittadini ġewwa pajjiżna u Iktar regoli mhux se jsolvu xejn il-pajjiżi jridu jsiru iktar kompetittivi u dan huwa il-dover tagħna sur Mitrofanos. Eżis kollegi fil-bidu jiena koncern diskuti il-brain drain. Aħna il-Latvja u edin nitilfu l specialisti tagħna u dak li nistgħu nagħmlu fuq livell Ewropew biex nwaqfu dan il-proċess iżda jiena rrid nirribatti fuq parti waħda tad diskors tal-Prim Ministru tagħna. Għaliex? Għax huwa talab lill parlament u lill ewropa biex isegwu l-eżempju tajjeb tal-integrazzjoni fil-ladva. Nista' ngħidilkom li mhix kwistjoni ta' suċċess, hija storja ta' mistħija ta' erda ta' tal-minorità wara l-indipendenza l-ikbar minoritajiet kienu qegħdin jappoġġjaw l-indipendenza u l-iżvilupp ta' pajjiż indipendenti iżda issa qed ngħixu f'depressjoni għax it-tfal tagħna mhux se jkollhom l-opportunità il-tfal minn familji ta' minoranzi li jingħataw l-edukazzjoni fil-lingwa tagħhom. Eżis kollegi, jekk joġobkom tissegwux dan l-eżempju, Onorevoli Morvaj. għal iktar minn għal diversi snin din kienet Ewropa farizea. Jekk intom tistaw Ewropa, jekk inti tista tista tista tirbaħ il-battalji xorta waħda tista torxta waħda inti tkun tista tħaddan l-alla u żomm il-paċeżis kollegi. Jiena kont e, qiegħda kont qed nikkwota poeżija mill-1923 intom smajtu l-ewwel u l-aħħar versi ta' din il-poeżija u din hija dan hija t-tislija tiegħi lejn il-Parlament Ewropew. Nispera li l pajjiżi imexxi lill-pajjiżi u lill-Ewropa nisranija. Onorevoli Zver, Grazzi ħafna, President. Eżis Eżis Prim Ministru jina namirak, mux bissa sinti sirt Prim Ministru izdaw anka mill-botu manira illi inti għacċedejt għal din dan ir-ruol tijak, inti kont membru ta' partit politiku, però inti rnexxilek madara kollox illi tikseb il-maġġoranza biex kun tista' tmexxi l gvern fil-Latvja illum. Inti bniedem affidabbli, onest u għandek ħafna ħafna kompetenzi kwalitajiet. Inti storja ta' suċċess. Palmuwa palmija l-istorja tal-Latvja, mistoqsija partikolari. Inti tgħix ġewwa pajjiż li huwa pajjiż transitorju bħal huwa pajjiżi Slovenja. Il-kwistjoni tal-istat ta' dritt hija kwistjoni korrenti taħraq. Aħna rajna għandna il-ġudikatura ħafna drabi ċertu żball eh, ikkundannat xjentist għal kas ta' taqtil ġem problemi bil-ġudikatura. Nixtieq insaqsik, inti temmeni li l-Ewropa għandha tintervjeni f'każijietek b'mekkaniżmu appropjat meta id-drittijiet fondamentali u l-libertajiet fondamentali jinkisru. Signora Pilar Castilla. Grazzi ħafna President huwa pjaċir kbir li nara dan il-Prim Ministru illi huwa kollega, kollega eċċellenti iżda mhux biss irrit ngħid il-Jaris Karens illi inti ħallejt l-effett tiegħek f'dan il-Parlament meta inti kont koordinatur, meta inti kont responsabbli għad diversi dossiers differenti, eċetera, eċetera. Iżda dak li huwa aktar importanti llum huwa illi inti ħallejt viżjoni warajk tal-Ewropa dwar il-passat, dwar il-present, dwar il-futur li ktar importanti. Fej sejrin kif se naslu hemm. U f'dik id-direzzjoni inti Mod sħiħ inti semmejt ir-rwol li għandhom is-swieq komuni, speċifikament is-suq digitali, is-suq waħdini digitali. Tkellimt ukoll dwar l-ostakli li għatem u inti taf kif nafu aħna illi. L-ikbar ostaklu huwa il-Kunsill. L-ikbar problema mhux il-Kommissjoni, mhux il-Parlament huwa l-Kunsill meta jittrattaw dan il-dan il-sujġet. Issa għandek għandek għandek għandek ruol importanti fil-kunsil, għandek sede fil-kunsil u tista' semma leħnek biex nkun nistgħu immexxu nimxu l-qoddim u intemmu dan l-ostaklu. Nisbaħ xewħat. Onorevli Kampula Natri. President, jiena kelli l-onur li niltaqa' ma' Sur Karens li huwa l-Prim Ministru huwa kollega validu fl-Itre. Jiena ħadd gost ukoll bl-istqarrija tiegħek dwar il-suq wahdin id-deskrizzjoni tiegħek jiena entużjasta wkoll li naħdem għal dik l-Ewropa fejn aħna għanna bizzejiet kuraċ li nħedu vantaġġ tal-fatt li aħna nippreżentaw flimkien u flimkien biss iktar minn 20% tal-GMP tad-dinja kollha. Iktar minn 20% tad-dinja kollha, ġveri għajduli fejn hemm din minn fejn tiġi din l-idea li nagħlqu l-frontieri interni jew nagħlqu Ma nħaribda raġuni dwar kif dan kollu jista' jgħin l-Ewropa naħseb illi s-suq waħdini ifisser nistgħu nkunu kuraġużi meta nitkellmu dwar it-tibdil tal klima għax flimkien nistgħu nagħtu direzzjoni l suq li l-ebda pajjiż ma jista' jagħmel waħdu. U din hija hija sbuħija wkoll għall-familja tfal tfal li għandhom bżonn il-karozzi iżda fis-swieq tal-karozzi jeżistu karozzi ġodda li jħamġu inqas li jiswaw inqas ukoll U nistgħu nagħmlu dan kollu flimkien u nistenna bil-ħerqa l-Ewropa titkellem maċ ċittadini tagħha aħna fl-elezzjonijiet tagħna nistgħu nitkellmu maċ ċittadini tagħna u naħseb illi kulħadd irid ikun jaf li aħna naħdmu wkoll għax-xogħol għax-xogħol biex xogħol transkonfinali u aħna dan il-mandat biex ikun hemm swieq swieq tax xogħol u swieq għal iktar ġusti għaċ-ċittadini kollha. Onorevli Des Michael. Grazzi ħafna Sur Karens, wala id-diskors tiegħek jina nemmen iktar mill qabel fil-saħħa ta' pajjiżi effettivi fit ċokontana u l latvija Kella tiġġieled kontra id dominju ċertu suċċess anke fid-determinazzjoni tagħha. Iżda aħna qed naraw li huwa diffiċli għall-Ewropa li titratta dan pajjiżi fosthom l-Iskozja, l-Katalonja, illi għandhom mezzi demokratiċi fit-teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom. Iżda x'nistgħu ngħidu dwar dak li qed jiġri fil-Katalunja mhix aċċettabbli s-sitwazzjoni għax iċ-ċittadini se jappoġġjaw l-Ewropa, il-proġett Ewropew biss jekk jaraw li din dan il-proġett qiegħed jaċċerta dawn id-drittijiet demokratiċi. B'hekk jiena qed ngħid illi rridu nkunu kbar mal-pajjiżi żgħar u aħna konna qegħdin norbtu fuq l-appoġġ tiegħek is-Sur Hockmark. Supreme Ministru, nixtieq ngħid li l-iżvilupp tal-Latvja, l-Estonja, l-Litwanja joriġinaw mill-mirakli tal-istorja Ewropea moderna, it-trasformazzjoni paċifika, il-libertà, 30 sena ilu jiena bdejt fl-Iżvezja il-kampanja biex nappoġġaw l-indipendenza Baltika. Aħna konna fl-Estonja, l-Latvja, l-Litwanja u niftakar li jiena l-tqajt ma' Sandra Tuna u oħrajn illi kienu qegħdin jissirtu għall-indipendenza fit territorju sovran. U issa ħabib kbir tiegħi sar parlament europarlamentari sar il-mexxej tal-Latvja indipendenti tal-Latvja ħilsa dan huwa miraklu għax nixtieq ngħid lill kollegi għax għalija dan huwa l-aħħar diskors ma stajtx ntemm b'mod aħjar li kolli lilek hawnhekk knistaris currents mek ma nibżon il-Coburns u l-Farages fejn jgħidulna li ċ ċertezza li ma jkollniex Ewropa għax dak li inti ksibt u dak li inti stipulajt bħala viżjoni ta' bidla politika u mhux li nitlu f'diskussjonijiet istituzzjonali il-mod kif nbidlu l-Ewropa hija manifestazzjoni tal-aħjar sforzi tagħna u dawna huma qed jirrappreżentaw l-assurdità li ma nagħmlu hekk. Inti l-aħjar tal-Ewropa, il-pajjiż tiegħek u pajjiżi u bħala Svediżi aħna kburin li inti ġar tagħna. Grazzi. Thank you, Gunnar for your work for your engagement. Grazzi ħafna Gunnar ukoll għal l-impenti jak dan il-Parlament l-Onorevoli Bokovic. Komplement għal-ġurnata tajba għal kulħat Aziz Christian, verament huwa satisfazzjon nara nerġa' il miegħek. Aħna ħdimna f'dan il-Parlament flimkien, imma diskors tiegħek dalodu verament eh, ispirani il-grazzi ġifiri tal-li inti ġejt tamlina dan il-diskors wara li il-Prim Ministru iħor ma rifjuta. Tajjeb nisimaw il-Prim Ministru jitkellmu fuq il-ġejni tal-Ewropa. Inti ġej minn pajis fejn l-istorja tiegħu kienet waħda diffiċli. Inti u koll it-tifel ta' immigrant u Jiena tissorprendini inti kemm inti impenjat għal proġett Ewropew, kemm inti dedikat um, lejn il-prinċipju tal-libertà. Tal inti semmejt li rridu nizviluppaw l-ekonomija, is-suq tax-xogħol, Issa fuq l-MFF nixtieq insaqsik din il-mistoqsija. In-net contributors fil-Kunsill jifmu li l-ispirtu ta' solidarjetà jista' jiġi muri fil- politika tal-agrikoltura huwa jagħmilha possibbli li wieħed iħallas wieħed punt tlieta fil-mija eh, għal koeżjoni u jiena nispera li jekk nimxu fl-Ewropa. L-Onorevoli Grazie ħafna, President. Blanco Lopez. Grazie ħafna, President. Matul din il-leġislatura ħna kuna kapaċi naħdmu fl-imkien. Din hija l-aħħar eh, diskors tiegħi din kamra. Nimna fl-imkien biex inkunu nistgħu ehm, namlu suq tal-elettriċità li li jkun iżjed eh, kompetittiv flimkien ma' l-Komissarju Kannatta biex naħdmu biex ikunu leġislazzjoni li jiffaċċa l-sfidi tal-tibdil fil-klima li huwa t-teddida kbira li għandha l-pjaneta qudiema fej għandha eh, direttiva ta' effiċjenzja tal-enerġija ambizzjuża għax l-enerġija ma tiġix konsmata hija l waħda nadifa. Eh, ħdimna wkoll biex ikun hemm enerġija rinnovabbli biex ikun hemm iżjed preżenza u eh, naqsu l-karbonizzazzjoni s-setturi pereżempju bħal trasport, eh, refrigerazzjoni jew kella eh, lejsi. Biex innaqsu l-emissjonijiet u jkollna Unjoni Ewropea jkun <clears throat> hemm afask leġislattiv biex l-atturi jkollhom regolament ambizzjuż fil-ġlida kontra t-tibdil fil-klima. L-Ewropa għandha ġejjini jekk niffaċċaw l-sfidi l-kbar palma minna f'dan il-leġislatura l-sfida ta' tibdil fil-klima. Grazzi ħafna Prim Ministru għal kontribut tiegħek. Grazzi. Roskutovs. L-Onorevlu Roskutovs. President, kollegi, Onorevoli Prim Ministru, Illum mhux darba u smajna li l-Unjoni Ewropea u anki l parlament Ewropew dejjem joħorġu bi statistika tajba u inti u eżempju tajjeb ta' dan kollu. Aħna ħdimna flimkien biex niġildu kontra il-korruzzjoni, ħdimna u kol fuq kwistjoni ta' sil ta' flus Inti taf xieġifiri meta nitkellmu fuq ħasil ta' flus. Ġifiri mhux biss il-flus li jiġu minn kriminalità, imma flus li jintuża ħażin ukoll għal reati oħra, għal terrorizmu, għat traffikar tal-persuni u reati oħra. U fil-parlament li jmiss jiena ninkun nixtieq nitkellem fuq dawn il-punti, dawn l-elementi biex inkomplu naħdmu fuqhom. Grazzi. Signora Weiderer. Kollegi, um, Aziz Christian, jiena gburija ħafna bil-Prim Ministru tagħna. Id-diskors tiegħek kien eh, wera li għandek programm verament tajjeb għal ġejni tal-Ewropa. Inti laqas biss evitajt l-affarijiet diffiċli U grazzi għalek jiena u kol gburija għal fat li inti fil-Latvja rnexxilek toħloq ehm, gvern ehm, forsi ġodda, ġifir koalizjoni tajba, ġibt il-forzi differenti fl-imkien. Għanna xogħol ibes u d-dimna. Mbżon, innaqsu l-infiq tagħna għax l-Unjoni mhux settina daqshekk flus mill-politika ta' koezjoni. Il-pagamenti diretti tagħna huma iżgħar meta mqabbla ma' pajjiżi oħra. Imma l-integrazzjoni tas-soċjetà hawnhekk smajna li l-politika eh, sovjetika tkompli. U aħna nafu dan, għax edna għadna nġilduwa. Nitkelmu san semmu kwistjonijiet ta' minoranza. U il-Latvja u l-uniku pajjiż fej għad baqalna erba programmi edukattivi russi. Il, eh, anki il-lingwa tagħna eh, niddiskriminaw kontrija. Ġifieri mhux biċċa xogħol faċli għal ladvja imma l-Ewropa sikura hija fl-interess ta' kulħadd. Jiena nirringrazzjak u nagħmellek l-awguri tiegħi. L-Onorevoli Bostinaru. Nirringrazzjak, President. Onorevoli Prim Ministru, jiena nixtieq nirringrazzjak għal il-diskors pragmatiku qawwi tiegħek u tal-li kont realistiku, tal-li kont konsistenti fil-kontribuzzjonijiet mod kif inti tifhimhom l-affarijiet jiena naqbel ma dak li qed inti jiena e, u pajjiżi Rumanija ir-Russja kif tqisuha intom aħna nqisuha għalhekk fid-difiża il-Latvja x'biħsibha tagħmel u x'relazzjoni se jkun hemm bejn l-Ewropa, id-difiża tal-Ewropa u l-NATO x'biħsibna kif taħsibhom dawn l-affarijiet inti. Is-Sur Benson. Grazzi. Nirringrazzjak ħafna sur Karens għal diskors qawwi tiegħek u b'viżjoni. Issa dwar is-suq intern jiena nixtieq insaqsik biex taddi dan il-messaġġ lil kunsill Tgħid il-Kunsill li l-interessi Ewropej huma medda minn Ċina Komunista dak li qed naraw bħalissa e, hija e, li l-industrija tal e, l-industrija e, fl-Ewropa dejjem tiġi attakkata minn negozjanti e, ċiniżi. U dan fil-qasam anki tal-vapuri. Dejjem qed naraw li biex nibnu l-vapuri hawnhekk eh, rridu dejjem niġġieldu mal-mod kif jibnu l-vapuri ċiniżi. Da din hija kompetittività żlejali. U is-suq eh, għadu fidejn il-privat eh, mandomx għajnuna tal-istat emżon li fuq din il-kwissjoni kollha naħdmu iktar. Kummissjoni Ewropea taħdem iktar. Jiena, Sur l-anġel ngħid li l-diskors tiegħek kien wieħed mill-iktar li jispirawni meta nisimgħu Prim Ministri. Inti nixtieq insaqsi dwar il-politika koeżjoni u l-fondi ta' koeżjoni. Il-Kummissjoni nidit proposta ġdida ġifri fejn dek pajjiż pal latvja li tant għamel sforzi u, u, u inqas mill-GDP Ewropew se jitlef 14% ta' dawn il-fondi ta' koeżjoni. Il-Portugal se jitlef 7%, il-Kroazja 5%. Dan din hija ħaġa li nistgħu naċċettaw li l-iktar pajjiżi żaru fqar komplu jaraw tnaqqis naħseb li din il-problema rridu naraw kif kif isibula l-kaptu. Is-sur Marques mill-gvern tal-Portugal isu isu kuntent li pajjiż li huwa ifqar minn Spanja, l-Finlandja u l-Italja e, ikomplu jitnaqsulu il fondi ta' koezjoni, Ġifri fil-proposta, fil-daw tal-proposta tal-Kummissjoni, ġifri du jaġixxu il-pajjiżi. Is-sur Mimkins. Grazzi, President. President. Prim Ministru, inti fid-diskors tiegħek orejt il-telefon mobile tiegħek semmejtinna kol l-istorja dwar dak il-missir li kellu tlet u liet. U spiegajt kemm hemm divergenza fl-Ewropa. il-fatt li kien hemm min kitiblek biex eh, iżżomm l-edukazzjoni fil-lingwi eh, ta' minoranza li huma fil-minoranza. Inti dawk in-nies qedtilhom li huma imbeċilli. Jiena eh, allura not fostom dawn n-nis imbeċilli. Ma s-Sinjura Sargentini tkellimt fuq il-flus imma ma xejn fuq il-martek u l-fat li din tinnegozja fil-bini. forsi l-eżempji li qed nagħti mhux daqshekk tajbin sur Karins, jekk inti titbiddel l-Ewropa trid tibda minnek innifsek. Hemm bżonn inti tirrinunzja ċittadinanza Amerikana li għandek. Is-Sur Kelly. Grazzi. Għal ħames snin inti kont hawnhekk bejn Gunner u jiena Issa, inti kont kollega verament tajjeb, imma għaxar snin ilu meta wasalt hawnhekk u mort il-kantin u kont bniedem mitluf inti kont hemm u qed li sidintni biex nikol ma'kom. U dan il-ġess jiena ma, ma, eh, eh, ma nsejtux verament inti rejt li kont ħabib eh, tajjeb. U anki il-mod ta' kif inti taqbes għall-Irlanda. Imma għandi mistoqsija, inti semmejt il-kriminalità ħasil tal-flus u kif inti irnexxielek teqre dawn il-problemi f'pajjiżek u qed li minn pajjiż wieħed tista' tara pajjiżi oħra li segwu għalhekk inti x'tixtieq li nagħmlu aħna fil-Parlament li ġit biex naħdmu fuq il-kriminalità u l-ħasil tal-flus għal benefiċċju tal-ċittadini jiena nagħmellek l-awguri tiegħi u nispera li ħaddum Prim Ministru tal latvija Sinjura Gomes. nil magħna Prim Ministru Karins Jiena verament pjaċir nara kawnek, jiena dejjem ħadd pjaċir naħdem miegħek speċjalment fit-tim dwar id-direttiva ta' ir-raba u l-ħames direttiva kontra l tal-flus. Anki ġifiri l-komitati ta' inkjesta fuq dawn il-kwistjonijiet u fuq affarijiet ta' taxxa. Jiena napprezza dak li qed u naqbel kompletament li għandna bżonn il-supervizjoni ċentrali fuq il-ħasil tal-flus imma nitolbok. Inti parla Prim Ministru se tipprova eh, tara li jkun hemm FIU Ewropea, ġifri kif aħna pproponejna fil-ħames direttiva kontra sil tal-flus. Anki riforma tal-VAT, il-proposta tal-Kommissjoni ma li ġiet imblukkata mill-Kunsill. Anki jekk Eh, hemm ħafna flejjes li jaddu għal kriminalità organizzata u terroristi permezz l-iskema tal-frodi karusell. Inti l-MQV fil-affarijiet ta' taxxa se taħseb li eh, tamil pressjoni imħabba l-problemi ta' dumping li iġibu problemi fis-suq uniku il-regoli dwar il-antidumping. Grazzi. President, jiena l-ħar darba li se nitkellem f'dan il-Parlament, jiena verament sodisfat li għandna l-kollega tagħna Sur Karas. President, illum qed naraw mod aġenda eh, pożittiva pragmatika għal futur tal-Unjoni Ewropea. L-aħjar mod kif aħna nistgħu niġġieldu kontra l-populizmu, nazzjonaliżmu eh, meta f'kull pajjiż tagħna mill-xelluka l-emin estremi. L-Unjoni Ewropea mhix eh, xi proġett ta' paċi huwa proġett ukoll ta' progress soċjali u ekonomiku u l-aġenda tiegħek kun l Prim Ministru hija ċara iktar negozju, iktar kummerċ biex neħu l-ostakoli li edinem għal suq wahdini, niqfu kontra l-protezzjonizmu, investiment, kompetitivita xirqa. Din hija l-agenda biex li jizgura li konna iktar tkabbir investiment, iktar xogħol u iktar tama għaċ-ċittadini eh, tal-Unjoni Ewropea. Aħna kien onur li naħdmu miegħek, aħna se nkunu warajk u l-progress li ġib tal-pajjiżek, il-valuri tal-istat tad dritt, tad-demokrazija, ta' libertà li inti tant eh, tkellim tajjeb fuqhom. Is-Sur Weidenholzer. Is-Sur Virkunen. Sinjura. Neringrazzjak, President. Jena, Um, din, mux, jena mux nitkellem għall-axar darba għawnek. Eh, nixtieq jiena l-Prim Ministru Karins nifraħlu kien eh, pjaċir li ħdimna flimkien għal dawn il-snin fil-Kumitat inte meta bdejna dan il-mandat il-pirojza kienet li noħolqu l-investiment ix-xogħol u l-suċċess eh, għal kumpaniji u naħseb ħdimna tajjeb ir-rata ta' tkabbir, ir-rata tal-investiment, ir-rati telew għal livell ta' qabel il-kriżi id-diġitali kif qed ibiddel id-dinja tagħna fuq dan, x'taħseb li l-Istati Membri l-Unjoni Ewropea eh, fuq xi għandha tiffoka sabiex inkunu nistgħu nsaħħu l-ekonomija u l-kompetitività tagħna fis-snin li ġejjin. Is-sur Balċitis. Grazie ħafna, Sur President, Onorevole Prim Ministru. Illum jiena nixtieq mod verament sinċerament nirringrazzjak għal diskors eċċellenti li tajtna. Inti għamilt riflessjoni fuq l-istorja mhux biss tal-Lavjan manki tal-pajjiżi tal-Baltiku l-oħrajn, l-Estonja u l-Litwanja. Jien musem poġġilek mistoqsijiet għax jien għal darba hawnhekk li se nitkellem f'dan il-Parlament. Xtaqt biss jiena nagħmillek appell u ninkoraġik pa inti pala rappresentant tal-Kunsil nixtieqek li inti eh, tappoġġja is-suq tal-enerġija nagħmlek appell ukoll biex inti tappoġġja Rail Baltic dan il-proġett, il-proġett tal-ferroviji għal-pajjiżi tal-Baltiku biex tiffoka fuq affarijiet li għandhom xaqsmu ma' ġustizzja soċjali u wkoll kif inhu suppost il-kwistjoni ta' Eh, l-pagamenti fis-settur agrikolu jiena namillak l-auguri tijaj fil-xol tijak u anki fil-ħajja privata tijak. Il-kellim li jmiss, eh, grazzi President, jiena nixti il-Christian Karens nir-ingrazzja minn fonta qalbi. Għax verament huwa ħadem tajjeb fis-suq digitali u jekk verament irridu inneħħu il-frontieri fl-Ewropa, meta nsemmu roaming per eżempju. Mux xejr nexxinna naslu qatt jekk ma narawx dawn il-pjattaformi jaħdmu tajjeb. Hemm bżonn li wieħed ikun jista' jixtri sim card f'kull eh, stat membru fit-28 dan kollu għandu xaqsam għal kompetitività għal futur. Nishtiq nirringrazzja l-kollegi kollha li ħadmu flimkien lejn su intern biex nizguraw futur għazza saħtana. L-Onorevoli Hansel. Nirringrazzjak għal din dan iċ-ċans li qed tuni kollegi għal ħafna nies hawnhekk se jkun l-aħħar darba għalija hija l-ewwel u l-aħħar darba. Għax jiena sirt membru biss għaxar tim ilu forsi l-President jam tista tiħu nota li nirrit namel żewġ interventi l-ewwel u l-aħħar. Prim Ministru, jiena xtaqt insaqsik eh, l-istess mistoqsija li l-kollega ta' Rumanija mill-lek ġifri d difiza fl-Ewropa Issa, il-relazzjoni bejn l-Unjoni u Russja. Russja kisret liġijiet internazzjonali permezz tal-okkupazzjoni fil-Ġorġja, parti mill-Ukranja u anki il-Moldova. X'taħseb fuq dan kollu inti? Din il-relazzjoni diffiċli għandna mar-Russja mħabba li Russja teżaġera. Grazzi ħafna. Grazzi tal-għad tajtuni ċans nesprimi ruħi l-ewwel u l-aħħar darba jina nistanti kan tieni minuta kieku. L-onorovili Rikjenen, mux jgħat f'għawnek, mela l-kaġdi bekk intem u nerġa nitlob il-Prim Ministru Karens biex ikellimna. Oh, Mr. President, dear colleague. President, kollegi, eżis kollegi, jiena ħat noti, għandi ħafna noti li ħat meta kont għedin titkelmu. U ġifiri sigurta l-enerġija, l-koezjoni, l-agrikoltura, l-immigrazzjoni, l-ħasil tal-flus, ġustizja soċjali, iċ-Ċina, l-Unjoni u r-Russja. Kiku jiena Eh, nirrispondi għal dawn il-affmissis eh, kolla, din it-tenet diskors ikun ħafna twal mill-ewwel wieħed u qatt mhux se taslu għal vot. Imma dak li se ngħid xi żewġ affarijiet. Mela l-ewwel net bħala deputat, jiena ex-deputat, nixtieq nirringrazzjakom il-koll għall-opportunità, l-unur u l-fatt li tajtuni din il-possibilità li naħdem magħkom. Kważi għaxar snin u dan l-aħħar mandat verament kien żmien eh, eh, verament sabiħalija u li emozjonani. Nixtieq nirringrazzjakom għal kooperazzjoni dejjem li sibt minn naħa tagħkom. ħafna minnkom għettu li din l-ħar darba li għedin titkelmu fil-parlament imma din hija <laughs> għallija hija l-ewwel darba qed nitkellem bħala Prim Ministru u din hija xi ħaġa li li tini sodisfazzjon biex nagħmel ġabra fil-qosor tad-dibattitu kollegi l-Unjoni mhijiex perfetta l-Unjoni miex perfetta u mel l elettur jedunna li hemm l-affarijiet li mhux sejrin tajb li jridu nisimgħuhom. Mhux nagħlqu widnejna u ngħidu li kollox sejjer tajjeb hemm bżonn intuhom eh, il-widna tagħna għax in-nies għandhom tassib fuq ix-xogħol, fuq l-immigrazzjoni, il-klima, s-sigurtà. Dawn il-kwistjonijiet kollha huma ta' veru. Imma aħna għandna wkoll risposti, tweġibiet ta' veru aħna ma nistawx inħarsu il-ġejjieni il pala um, kulħadd jiġifieri jibqa' sovran u ħadd ma jċedi biċċa eh, mill-identità tiegħu jew mill-lingwa tiegħu, imma hemm bżonn inġibu dawn l-affarijiet kollha flimkien biex fl-aqda tagħna niġġieldu kollox. Aħna unjoni ta' valuri il-libertà, demokrazija u l-istat ta' dritt. Bħala persuna mill ladvja jiena nista' ngħid nafx ġifieri li wieħed jgħix mingħajr libertà, mingħajr demokrazija u mingħajr l-istat ta' dritt. Naf xi fisser dan. Mhux xi ħaġa li eh, nixtieqa li nixtieq li xi ħadd jgħaddi minn din l-esperjenza. Għanna mod ta' kif nġibu it-kabir ekonomiku u fl-Unjoni Ewropea. Ġifiri, ħaġa sempliċi, is-suq uniku. Dak li rridu namlu huwa li inneħħu l-ostakoli li xeklu dan is-suq biex noħolqu ambjent sabiex il-kumpaniji tan, il-kumpaniji nazzjonali jsiru kumpaniji Ewropej jikbru b'dan il-mod u bekk ikunu jistgħu wkoll jikkombatu fuq il-livell internazzjonali. Nistgħu nindirizzaw il-problema kbira tal-immigrazzjoni billi insaħħu il-frontieri esterni tagħna. Dan irid isir għax meta nsaħħu il-frontieri esterni, dawk interni jistgħu ikunu miftuħa u bekk ma nxekklux is-suq uniku. Jista' jkollna tranzizzjoni bil-aqal għall-enerġiji iktar indaf ġifiri il-forzi tal-suq. Ejja nidderegolaw il-prezzijiet u bekk ġifiri konna soluzzjonijiet kim sejħa smart, intelligenti, teknoloġija ħadra u tranzizjoni tkun tista' timxi minn problemi tavvanza minn problemi Jiena ma nara lebda kontradizzjoni bej il kunum msieħba fin-NATO bħal pajjiżi u kooperazzjoni ta' difiża sigurta Ewropea hemm bżonn naħdmu bħal Unjoni biex insaħħu lil nfusna bħala membri wkoll tal-Alleanza tan-NATO. M'hemmx kontradizzjoni, imma assigurta rridu morru lilin minn min perspettiva biss militari, s sigurtà tal-informazzjoni ġifiri tal-informazzjoni taċ ċittadini. Hemm bżonn li nikkonsidraw leġiżlazzjoni dwar responsabilità tal-pjattaformi tas social media meta ikunem hemm ġifiri l-aħbarijiet folot li eh, jimxu u jimirħu. Kollegi, aħna mux bil-fors għanna għalfejn iġildu l-populisti. Il-populisti jinstemaw meta nis ma jkunux kontenti, hemm bżonn indirizzaw il-kawzi tal-problemi u nfakru għom li aħna pal-Unjoni aħna iktar għanna għada ġiri bħal meta inti għandek grupp li e, tifirdu e, bitċa bitċa imma ma jkollux saħħa imma meta inti tġibu fl-imkien il-għada iġib il-forza unkunu nistaw ġifiri konna din il-forza u kol fis-swieq li nimbuttaw aħna mux jimbuttaw lilna il-forzi ta' swieq għalhekk għandna responsabilità kbira. Ġifieri li aħna nerġgħu neddu il-valuri tad demokrazija tal-libertà u l-istat tad dritt ma flimkien ma' suq waħdini biex nimxu l qudiem permezz eh, ta' dibattiti li inkludu ċittadini biex nimxu l qudiem u navvanzaw. Grazzi ħafna.